Skont l-agenda għanna sitt mozzjoni ta' rezoluzzjonijiet fuq l-Uganda, rezoluzzjoni ta' bots, skont il-leġislazzjoni ta' bots antisessuali għanna nirridu nivota fuq paragrafu 6 ta' test oriġinali. Favur, kontra, astenzjonijiet. għaddit. Paragrafu 8 dawk favur kontra għana verifikaw votazzjoni miftuħa. Għad vota, għam ħana din repeti, t-tkellmu l t-minja 8 hawnhekk biex ħadd ikun jafu xi t nitkellmu. Mela f'dak il kas 37 vot favur kontra 30 għaddit. Naddu issa għal premessa F favur kontra assenzjoniet għaddit 37 Risoluzzjoni kollha kemm hi li votaw. Votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kolħat tifa' vot mela nagħlqu l-vot. Għaddiet ir-riżoluzzjoni 60 favur 3 kontra żewġ assenzjoniet. Il-votazzjoni li mis fuq l agenda seba' riżoluzzjoni fuq l-Azerbajġan. Libertà ta' espressjoni. L-ewwel vot wir rigward riżoluzzjoni tal-EFD dawk favur. Dawk kontra. Ħastin serijiet. Maddiċ. Nadu issa għal riżoluzzjoni minn sitt gruppi. Paragrafu 7. Sanna minn ehm, dabil fom, Sinjor Andra Kejna. Grazzi, fissem il-grupp IPP i-proponi l-emenda orali li ġeja għal paragrafu 7 li n nsostitwixxu l klim deplores eh, the Azerbaijani decision dan urges the Azerbaijani authorities. Alek, għanna nejdu. Urges the Azerbaijani authorities to renew the FM radio licenses of a number of international broadcasters and so on.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 Rezoluzzjoni kolla kemmi favur kontra astensjoniet. Għaddit. Nar u l-voti mela? Mela. Nħabbar għalek illi avukat li kienet jaġixxi fisem ċittadin Pollak rrit neħi l-umunità tas-sur Market Zaginski skont tiklu sita paragrafu sabba ta' regoli tal-Kamra u referini għal affert legali, kumta tal affert Legali